Eh, kienem talba biex tiddefendi din l-immunità, kif intkom probabilment kom smajtu. Mela, għajan għaddu għal punt li jmiss. Il-Parlament, skont l-artikolu 4, tlieta, jilqa żewġ kollegi ġodda u jifakkar illi skont l-artikolu 4-2 ta' regolament sa' jiġi eh, verifikat il-mandat u l-possibilità ta' konflitti l-onorevoli Clave Klenderpast u San Patero se jihdu sem fil-xoliet tal-parlament sakemm eh, ma nirċevux il-starja tagħhom li m'għandhomx eh, attività li tidħol f'konflitt mal-attività tal-Parlament. Nil għal kollegi l-ġodda. L-autoritajiet sloveni e, għalu e, li sur Tyler se jiġi sostituit mis sinjura Kleva mit-13 ta' april. L-autoritajiet irlandizi informawni li li sur Kelly se jiġi sostituit mis sinjura Prendergast mit-13 ta' april tal-2011. L-autoritajiet finlandizi informawna eh, l-elezzjoni ta' Sur Sojini għal-Parlament Finlandiz u l-mandat tiegħu eh, fil-Parlament Ewropew se jkollu għafet mis-26 ta' April. Sur Sojini se jiġi sostituit mis-Sur San Potero mill-26 ta' April tal-2011. Nishtiq nitlob jekk il-membri eh, ġodda tal-Parlament u miex prezenti hawnhekk fl-awla Iva, mela, grazie ħafna. Grazie ħafna, jajt il-President. U t-tillet kollega, jgħat prezenti fl-awla u koll, jistaqsi? Le, ma jidirx li jgħat prezenti. Grazie. Mela skont l-artikolu 3 eh, paragrafi 3 u 2 il-Komitat tal-Affarijiet Legali waqt il-laqa tal-April tal-11 ta' April eh, verifikaw il-mandat